privata u ħajja professjonali. Ma qed nagħmlu huwa naqtaw l-infiq fuq dawn affarijiet, għandna bżonn viżjoni, għandna bżonn eh, fondi patta stabilità. Din hija differenza kbira għalhekk hekk narawha u ma l-Kunsill Ewropa mhux qed jara fl-istess forma, ma naqblux. Signor Presidente, Signor Presidente del Consiglio,